billi issa se nitkellmu fuq il ċislazzjoni fuq l-ipoteki u strumenti finanzjari riskjużi fl-Unjoni Ewropea il kasta Spanja. U se ngħaddi l kelma lill autriċi il-Senjura Cecilia Wikstrom. Jekk jogħġbok nagħtilek il-kelma. Thank you very much. Grazzi ħafna l-oriġini ta' din ir-riżoluzzjoni u ta' dan id-dibattitu qed ikonna illum il-lejla u ma' ħafna petizzjonijiet il-Kumitat Peti irċeva dawn l-aħħar snin. Bħala President ta' dan il-Kumitat jiena nifhem bisħiħ u jiddispeċini ħafna nisma' d-diffikultajiet tal min qed joffri l-petizzjonijiet u l-iktar jiġu minn Spanja ma' hemm problemi wkoll f'stati membri oħra billi il-Komitat Peti u għal-pont bejn ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej u billi jiena l-President tiegħu jiena nixtieq insaqsi lill-Unjoni Ewropea biex eh, tifhem iktar u tisma iktar l-esperjenzi ta' ċittadini, speċjalment fuq l-implementazzjoni nazzjonali, għax dawn l-esperjenzi jistgħu jgħinuna bħala leġislaturi biex ntejbu iktar leġislazzjoni futura. F'dan ir-rwol illi nwasslu it-ħassib ta' ċittadini f'din il-Kamra Tikkonna dan id-debattitu il-lejla. Palma għad irċevejna ħafna petizzjonijiet li tkellmu fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll ksur tal-leġislazzjoni Ewropea fuq in-nuqqas ta' informazzjoni eh, preċiża għal konsumatur fuq prassi fil-banek tal-ipoteki u l-fatt li wieħed jikseb informazzjoni tajba preċiża hija kruċjali, Sinjor President, biex wieħed jieħu deċiżjonijiet tajbin finanzjarju vitali meta nitkellmu fuq l-importanza ta' investiment eh, personali għaċ-ċittadin individwali u għal-familja tiegħu. U dawn il-petizzjonijiet jitkellmu fuq numru ta' klawsuli u prassi abbużivi fil-qasam tal-ipoteki ta' Spanja ġew identifikati mill-rati nazzjonali u, u Ewropej. Ħafna saru vitmi ta' uh, frodi finanzjarja għax il-banek uh, um, strumenti finanzjari riskjużi ħafna ma kienux jafu kemm kienu riskjużi dawn l-investimenti u l-banek mamlux dawn it-tip ta' tests ta' donjeta biex ikun jafu jekk iċ-ċittadini jkunux jafu ir-riskju jew le u dan wassal għal każijiet ta' tbatija personali terribli kif ukoll tel finanzjarju kbir ħafna fejn iċ-ċittadini telfu djarhom u parti jew tal-fadil tagħhom mhux imdaqqiet it-tfadil kollu u għalhekk kien hemm ħafna traġedji u d-majnejna. U jina nishtiq intenni illi għanta diskussjoni tal-lum hemm bżon narawa blenti iktar wiesa. Aħna nishtiq ramu kuxenza u jkonna ċarezza fuq problema ta' prassi ħażina tal-banek nistaw nsibuha fl-Ewropa kollha kemm hu mhux biss fi Spanja. Għalhekk nixtieq intenni li trasparenza u il-protezzjoni tal-konsumatur huma fattur importanti ħafna jekk nixtieq niġġieldu dawn il-klawsuli abbużivi fil-kontratti tal-ipoteki u nsaħħu l-protezzjoni għal ċittadini. Fissem il-komitat tiegħi nixtieq insaqsi xi mistoqsijiet lill kummissjoni li għandhom x'qasmu din is-sitwazzjoni. Nittama il l-investigazzjoni tal-Kummissjoni fil-konklużjoni tagħha jippermettuna il ntejbu s-sitwazzjoni għal dawk li resqu petizzjonijiet u niżguraw il nistgħu nevitaw dit tip ta' prassi fil-futur u pala riżultat intejbu l-implementazzjoni tal-liġi komunitarja għalek. Aziz kommissarju għabbażi tal-petizzjonijiet ehm, għamżon ikonna tweġibiet għal dawn mistoqsijiet dawn il-petizzjonijiet fuq l-skur tal-banek għal dik li għal-informazzjoni provduta li l-klienti skont il mifit wieħed pala ġiet trasposta mill-liġi Spanjola, Spanja għamlet trasposizzjoni tajba tal-mifit wieħed jew l-autoritajiet Spanjoli implementaw dawn id-dispożizzjonijiet applikabbli qed insaqsu wkoll li huma il-miżuri li kummissjoni ħadet jew se tieħu biex tindirizza l-abbużi minn kumpaniji illi jibgħu strumenti finanzjarji u joqtu dawn il-mustanti żgħar u sidin ta' strumenti finanzjarji pal preferred shares fejn ġew kommerċjalizzati mingħajr rispett sħiħ għal leġiżlazzjoni komunitarja. Nixtieq ukoll inkun naf jekk il-Kummissjoni triċ forsi tieħu miżuri fuq klawsoli mhux ġusti tal-liġi ipotekarja fi Spanja mod partikolari fuq prassi mhux ġusta, kummerċali u mġiba mhux tajba tal-banek illi taw dan is-self fil daw in-nies. Jan nistenna tweġibiet eh, tiegħek, Sinjura Jorova, u il-veduti tal-kollegu nixtieq ngħid fuq nota personali illi għam bżon ta' sow ikonna empita ma' dawn in-nies li bataw ħafna ma' bżon niżguraw li l-leġislazzjoni futura tkun waħda sigura għal kulħadd fl-Ewropa. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Issa nad l-kelma lis sinjura Jurova fisem il-Kummissjoni. Onorevoli eh, President, onorevoli membri, nirrispondi għal mistoqsijiet numru 1 u numru 2. Iva, ħafna konsumaturi Spanjoli dawk li s selfu sabu rruħom situazzjoni ekonomika diffiċli ħafna problemi fil qasam tal-ipoteki ta' bidu għal ħafna menti fi Spanja fejn il-ġustizja tal kontratti ġiet sfidata u dawn, dawn din id-direttiva hija um, strument b'saħħtu fidejn l-imħalfin u ħafna mħalfin Spanjoli qalu il dawn it-termin tal-kontratti speċjalment tal-ipoteki ma kienix ġusti u ma kinux vinkolanti fuq il-konsumaturi konċernat. Kien hemm każijiet ukoll ġew riferiti għall-ICJ e ġew diskussi u kien hemm ħafna u mezzi tax-xandir u l-qorti qalet fis-sentenza tagħha illi l-liġi Spanjola ma kellix dawn is-salvagwardja l-konsumatur. Bħala konsekwenza, il-liġi Spanjola ġiet emendata darbtejn u tagħti issa l-konsumatur opportunità li, li jagħti objezzjoni tiegħu għall-inforzar tal-ipoteka u għandu wkoll rikors jew appell. U l-emendi wkoll jobbligaw il-qorti illi jiverifikaw kuntratti fuq il mozzjoni stess tiegħu. Hemm dispożizzjonijiet ta' transizzjoni tal-ewwel liġi tal-2013 din ukoll imresqin qudiem il-CJ u l-Kommissjoni u kol għamlet valwazzjoni wisa tal leġislazzjoni Spanjola u attwalment edin f'dialogu strutturat mal l-autoritajiet Spanjoli. Jina bdej dan id-dialogu biex niżgura illi sentenzi kollha tal-ICJ jiġu implementati bisħiħ fi Spanja. Permetti li nisħaq illi jina nilqa dawn il-bidliet li ġew introdotti diġà fi Spanja għax jtejbu il-ħarsin tal-konsumaturi minkejja dan għanna bżon determinaw jekk ir-regoli Spanjoli fuq il-proċedura il-regoli fuq il- eh, l-inforzar tal-ipoteki u miex konformita ma' direttiva ta' terminja tal-kontrat u il-tweġibiet tal-autor Spanjoli ċevejna pala Komissjoni f'Ġunju qed jiġu analizzati u iktar azzjoni se tiġi konsidrata jekk it-tweġibiet ma jkunux għas sodisfazzjon tagħna. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid fuq il-beħ ta' ċerti strumenti finanzjari min naħa tal-banek lil eh, klijenti tal-mnut pal-mem fil-MOU fuq il-kondizzjonijiet tas-settur finanzjarju tal-Lulju tal-2012 bejn il-Kummissjoni u Spanja, Spanja emendat leġislazzjoni tagħha billi wafqet minimu pal ammont oli fl-investiment għal strumenti komplessi u b'mod de facto Ehm, tipprojbixxi dawn il-nies illi jixtru ċerti tip ta' prodotti. Issa l-mistoqsija numru tlieta għal dak li huwa il-mekanizmu tal-arbitraġġ fil-kontest tal-assistenza tal-programm ta' assistenza finanzjarja għal Spanja, il-Fond Spanjol għal istruttural tal-Banek iħeġġeġ il banek taħt il-kontroll sħiħ tiħu illi wafqu mekanizmi ta' arbitraċ biex indirizzaw il-beħ zbaljat speċjalment tal-isma preferuti minnaħa ta' dawn il-banek għal klienti tal bil fl-2012 bażi ta' data provduta mill-autoritet spanjoli jider illi bejn l-2012 u l-bidu tal-2015 dawn il-mekanizmu tal-arbitraċ ħarġu b 298.000 sentenzi favur l-applikant ġifiri kien hemm xi 71% ta' eh, tal-bit kollha li ġom u tawal daqstant u fatt illi l-Spanish eh, Depository Fund ifisser illi dawn l-isma preferuti li, li uh, kienu ġed ta' beħ Eh, żvijat issa jider illi l-affarijiet eh, ġew eh, solvuti. Issa mistoqsija numru 4 fuq leġislazzjoni ġdida fil-qasam tas servizzi finanzjari li insemmi żewġ biċċiet ta' leġislazzjoni komunitarja li ġew adottat reċentement mill kol leġislaturi iġifiri l-Mortgage Credit Directive u d-direttiva fuq is-swieq u strumenti finanzjarji. Il-kredituri huma responsabbli biex jinformaw il-konsumaturi bir-riski illi jieħdu meta jinvolvu ruħom fl-investimenti għandhom id-dover illi jkunu pazjenti Eh, mal eh, debituri qabel ma jibdow il-proċedimenti u da l-infat ġi indirizzat mid-direttiva fuq l-ipoteka xi stati membri għandhom bżonn ħeġġu l-kredituri illi kollhom eh, paċenzja raġonevoli qabel il-proċedimenti ma jibdow u għallek l-guidelines tal-autor tal-banek fuq livell Ewropew għal dak il-jum foreclosures f'ġunju tal-2015 jagħtu ferm iktar dettal fuq kemm irid ikun hemm eh, effett moti għal din il-riżoluzzjoni issa għal miżuri oħra li hemm bżonn jittieħdu fuq livell Ewropew biex taffu għal dan id-dejn dawn il-proċeduri ta' debt settlement huma ehm, trattati fuq il-livell nazzjonali ma hemm ġurisdizzjonijiet illi jagħtu l-possibilità min isellef li ma jistax jagħtu l-ħlasijiet għall-ipoteka jiġu rilaxxati bisħiħ mid-dejn billi ikollhom eh, jagħtu lura id-dar il min sellifhom il-flus u għalhekk dan huwa l-każ ta' Spanja skont ċerti kondizzjonijiet dan il-mortgage kreditari tifma tiċċatax li jkun hemm eh, transazzjonijiet bħal dan fuq livell nazzjonali, issa kemtejn tal-aħħar fuq l-informazzjoni ħażina jew waħda żbaljata fuq il-prodotti dak min sellef se jkunu marfa aħjar fuq il-self fruit fil-futur għax il-Mortgage Credit Directive Er, tejjeb il-komparabilità tal-informazzjoni tal-kontratti u għalek din id-direttiva wkoll eh, daħħal regoli fuq il-kondotta l-imġiba li supposti kollhom asam kummerċjali biex jiżguraw illi l-intermedjari jew min eh, jiġi eh, maħtur jaġixxi b'mod trasparenti, onest u professjonali mal l-arfin adattat u ħiliet kompetenti meħtieġa għal dak li huma l-intermedjali tal-kreditu u għalhekk is-swieq eh, id direttivi finanzjarji tapplika wkoll għal dawn l-istrumenti illi se tejjeb eh, il-ħarsin u billi saħħaħ eh, l-organizzazzjoni u r-regoli kummerċali għal kumpaniji tal-investment biex jimminimizzaw il-riskju ta' beħ ta' strumenti finanzjari perikolużi u tintroduċi wkoll regli ta' gvernanza u ttejjeb il-kriterji ta' disclosure ta' divulgazzjoni għall-ewwel derba. L-iskadenza trasposizjoni ta' dawn il-miżuri ma waslitx u għalhekk ikun prematur li aħna ngħidu f'dan il-fażi kif u jekk se jkun hemm miżuri ġodda meħtieġa. Grazzi.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 imħabba il-kriżi wkoll li aggravat is-sitwazzjoni. U għalhekk dawk li huma l-isma preferuti eh, aħna dawra qed narawhom minn 2011 sal-2013 fl-2003 sal-2011 meta il-Partit Popolari sapruħu b'din ispirazzjoni fejn ħafna direttivi bħal dawk ta' suq tal-2008 jew dik ta' Basilea tal-2011 eh, għax dak kien hemm il-gvern soċjalista eh, dak il-ħin ħa miżuri azzjonijiet biex il-klienti jkunu informati imma l-gvern soċjalista illi ma kienx prudenti wassal mbagħad ukoll lill-gvern eh, popolari illi ikollu jbiddel ħafna affarijiet mill-lat ta' leġislazzjoni kif qalet il-kummissarja eh, biex eh, ma jkunx hemm dan il-periklu meta jkun hemm beħ ta' dawn il-prodotti lill investituri iż-żar u beda proċediment ta' arbitraċ kif qalet ukoll il-kommissarja jiġifieri wieħed 71% ġew għal ftejim ġew għal soluzzjoni u issa fuq eh, dawk li huma kienem eh, kien hemm ukoll il-Partit Popolari fil-Gvern illi beda l-protezzjoni ta' dawn l-investaturi vulnerabli biex eh, fil-2014 kien hemm ipoteki bejn il-2005 l-2008 u kien dejjem il-gvern popolari illi b'konġuntura eh, ħares il-setturi l-iktar vulnerabli kif qalet il-komissarju wkoll bal fatt illi id-dejn u l-fatt illi jista' jagħtiju lura eh, il-dar u għalhekk hemm ħafna miżuri strutturali biex inkunu nistaw inħarsu daw nis biex affarijiet ma jġawx isiru ek fil-futur grazzi għal ħaw dawn ħafna għal dawn il-familji u għalek nishtiq insaqsi lil kollegi grazzi ħafna signora t tiqafessa. Sinjura hemm bżonn tikkonkludi. Iva, grazzi ħafna. Alors, Madame González Peñas, vous avez demandé euh, une blue card avant même que Madame Estaras Ta' route est commencée, donc vous confirmez. Esteres, jekk joġbok tista' tikkonferma jekk tistax taċċetta l-blu card jew le. Iva, mela. Et naraw li eh, l-popolazzjoni spanjola tiex frelta u l-bqija tan-nies frelta oħra. Nasib li eh, dan jispjega għala hemm problemi strutturali, hemm problemi eh, fil-sistema elettorali. Rati għalu l-legislazzjoni spanjola tmur kontra regoli eh, ipotekari. Allura, allura, meta naraw il-maġoranza ta' MPs spanjoli eh, frilju tal-2014 li diġa ġabduna l-attenzjoni ħan komplu b'din situazzjoni jiva għandek 30 sekonda biex saqs il-mistoqsija kienet eh, mistoqsija dik eh, mela 30 sekonda tweġiba grazzi grazzi Ejva, taġobkom jew le dik realtà il-gvern Spanjol ħa dil din l-inizjattiva biex jiprofa jevita illi dawn dan it-tip ta' zgirċar u ksur ta' regoli ma jirġax iseħħ. Grazzi, Sinera President, tejti Sura Għabessona, naħseb li din il-krizi u rritna ħafna affarijiet, u rritna per eżempju li rridu nħarsu n-nies li l ma kienx bizzejiet il-kas rajnam eh, fil-fat eh, dram sħiħ eh, u il-gvern ma sabx soluzzjoni u aħna bħala Spanjola maħniex qed naħbu dan imma ma jfissirx illi madana kollu m'għandniex nindirizzaw jew għandna nfarfru milli naraw l nagħmlu xi ħaġa u dim dil-inġustizzja tal-poplu Spanjol nafu li hemm mijiet ta' ta' eluf ta' euro illi nataw Imma nafu li jem bosta investituri li tilfu eh, tfaddil daħħom uħut eh, irkupraw bis eh, terz u nafu li jem xie 300 investitur fil-fat li marku prewx l-investiment taħħom. Nasib illi eh, vera, uħut provaw jgħidulna li jimbidlet xi ħaġa, ma le, per esempio billi eh, jkun hemm obbligazzjonijiet fuq il-benek, imma naħseb illi dak li hemm ma indirizzax ma kienx biżejjed biex jindirizza il-problema tal-banek. Illum il-ġurnata għandna 3.5 biljun euro Eh, illi eh, ġew trapolati minħabba proċessi illi eh, twaqfu u l-leġizlazzjoni 39/13 kont l-Qorti Ewropea ta' ġustizzja inkisret u dan abbażi ta' bost artikli ta' ta' leġislazzjoni Ewropea. Iġifiri u ċar illi l-emendi illi hemm anke li qed isiru issa proposti minnaħa tal-Gvern Spanjol mhumiex biżejjed għala x'qed ngħidu. Ma rridux illi n-nies jibqaw ibatu u nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel analiżi rigoruża ħalli nkunu nistgħu nadottaw b'mod effettiv il-leġislazzjoni tagħna u nejnu bekk miljuni sħaħ biex jirkupraw il-tfaddil tagħhom. Iva, nafu li għanna ħafna affarijiet xnejdu imma jekk irġobkom. Zommu mal-ħin tal-kelma, specialment meta intom titkellmu għannom tal-grupp. Issa, nadir kelma l-grupp tal-ICR l-sur Marjas għal-sija għal-minuta u nofs Grazzi ħafna il-leġizlazzjoni fuq il-kreditu ipotekarju naf li hemm differenzjazzjoni li teżisti bejn il-ħarsiena tal-konsumatur fil-Greċja kif ukoll fl-Spanja. Il-problema kienet illi kien hemm informazzjoni nieqsa motija lil konsumatur partikolarment eh, dawk li kienu qed jieħdu self fuq id-dar xo fisser dan, eh, ħafna nies eh, qed isofru sar konsegwenzi ta' dan kollu. Eh. Jinsabu friskju illa li jissel fuq id-dar il ħadu. Skopraw li huwa riskjus. U issa qed naraw jitfaċċaw dawn ir-red debts, non performing debts. Ġifieri qed naraw titfaċċa speċi ta' użura. Fil-fatt eh, il-beni ġew sekwestrati u bħal donnu eh, teħdu għall-irkant. Issa, irridu naraw, eh, induru fil-Komissjoni u ngħidu il flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew jieħdu miżuri l għaliex din miex problem bista Spanja, janke u koll ta' Greċja. Issa għal żewġ minuti u nofs għal grupp għal desin jura besera. Grazie ħafna. Naħseb li nistgħu ngħidu proset għal fatt li kien hemm din il-mistoqsija bil-fom f'din is-sessjoni plenarju u għaw edin. Din hija aħbar tajba ħafna għax ovvjament il-Kumitat Peti li hija il-leħen ta' ċittadini Ewropej ħaseb li għamelek u aħna ilna meta ta' ta' Marrakesh ma kienx okkażjoni bħal din. Aħna qegħdinaw għax din hija kwistjoni Ewropea qegħdin nitkellem fuq mijiet u eluf ta' persuni li ġew mill-quta minħabba dawn il-klawsoli eh, tal-ipoteka ta' abusiva laqas biss nafu kemm jistgħu jkunu, jista' jkunu 300.000 miljun, żewġ miljuni, 3 miljuni, imma aħna iċċebejna xi mit petizzjonijiet fil-Kumitat Peti ta' dawn iċ-ċittadini li jafu li l-drittijiet tagħhom ġew miksura u għalhekk dan huwa każ Ewropew għax qed nitkellmu fuq ċittadini Ewropej illi jaħdmu li jgħodu fi Spanja u għalhekk kien hemm ksur u l-Kumitat peti hemm bżonn miftuħa din il-petizzjoni jkun hemm konsens dak li qed infittxu hawnhekk. Il-konsumaturi Espanjoli qegħdin din is-sitwazzjoni mingħajr ħarsin. U għalek, aħna rajna anki sentenzi tal-ECJ u ta' autoritajiet Ewropeja din nitkellmu fuq kwistjoni li hija purament Ewropea xija trasposizzjoni ta' direttivi Ewropej u fir realtà dawn il-petizzjoni tkellmu fuq il-fatt li ma kienx hemm konformità fi Spanja eh, ma dawn id-direttivi Ewropea dawk li huma strumenti finanzjarji perikolużi kif ukoll ta' investiment u l-isma preferiti id-direttiva fuq klawsuli <coughs> abbużivi għal konsumaturi u id-direttiva fuq is-swieq ta' strumenti finanzjarji. U għalhekk jidhirli illi jeżistu ħafna lakune fit trasposizzjoni ta' din id-direttiva fi Spanja. U għalek aħna edinaw biex eh, dan ma jiġrix ukoll fil-bqija tal-Ewropa. Dina importanti ħafna biex ikun hemm drittijiet ugwali f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea għax hemm bżonn iċ-ċittadini jgħidu mingħajr tlaqliq illi huma kienu vittmi tal-ksur u hemm bżonn ikunu mħarsa kif suppost. U għalhekk nitlob lill-Kummissjoni kif qalet is-Sinjura Jurova li tiżguruna illi ma jkunx hemm ripetizzjoni ta' kollu. Grazzi ħafna. Merci madam, madam. Grazzi ħafna. Signora Valina għal ġiwi. E. Grazzi ħafna mill-bidu tal-krizi, eh, aħna fi Spanja rajna illi kienem iktar minn 90,000 nis li ġew żgumbrati minn djarhom u għalek u law l-istess persuni um, kienu qoddim il-rati kellu ma kolli ġirdu mħabba l-austerita, il-mizuri, salari, komplu bl-edukazzjoni ta' tfal tagħhom u għalek eh, dawk dawk kolla għedin nitkellmu fuq eh, eh, l uf ta' djar illi ġifiri fejn n-nis ġew zgumbrati u anki il-Bank pubbliku stess eh, kienet jaħdem favur il-banek privati f'pajjiżi u għalhekk qed nitkellmu fuq eluf ta' persuni li qed jitolbu l-ġustizzja u jgawdu mid-drittijiet tad-dar tagħhom u li jkollhom salarju. U għalhekk dan huwa dritt l-Unjoni Ewropea trasponiet f'leġislazzjoni kontra l-frodi finanzjarju. Merci pour deux minutes, Monsieur Terry. Grazie ħafna, Eh, fisem il-ħodor is-sur Terry Cabras. Grazzi ħafna President il-Komitat Peti bħala tweġiba għal ħafna petizzjoni naħa ta' ċittadini Itkellem fuq il trasposizzjoni negattiva jew ħżina ta' direttiva Ewropea fuq l-ipoteki u l-istrumenti finanzjari in-nuqqas ta' ħarsin tal-konsumaturi huwa skandlu u fi Spanja wassal għal dram soċjali u skont il-pjattaforma ta' dawk li ġew mill-quta mill-ipoteka fi Spanja kien hemm iktar minn 100,000 ment il fejn u 14 u 2015 kien hemm 12,000 ehm, zgumbramenti. U għalek id-direttiva tal-Konsil tal-5 ta' April u kol Eh, titkellem fuq il-klawsili abbużivi, aħna ma nistawx insalvaw il-banek jekk ma nħarsux il-konsumituri ta' netibatu għalhekk waqt il-pajjiżi pal-pajjiż tal-Bask u kol fejn eh, memx il-social housing hemm wieħed fil-mija ta' fi Spanja stess u għaldaqstant skont Amnesty International dan mhuwiex aċċettabbli illi dawn l-luf tal-klijenti ma jkunlhomx informazzjoni finanzjarja u huma eh, jpoġġu l-flus tagħhom fuq is-swieq u għalek ikunu zvijati eh, u għalek sinjura komissarju għandi tlet tal-bit l-ewwel net illi il-Komissjoni Ewropea trid dejjem turi l-importanza ta' dawn il ta' dawn l-istrumenti finanzjari biex ikun hemm ċarezza u krem trasparenza. It-tieni biex il-konsumatur li ma jistax eh, ħallas eh, id-dejn jista' likwida jew parzjalment jew kompletament billi jagħti lura id-dar tiegħu. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar l-Komissjoni tuża d-direttiva ta' dawn l-aħħar snin biex ikun hemm eh, strateġija iktar ambizzjuża li sowt ħares na' President. Merci. Pour une minute, Madame Evi, au nom de l'EFDD. Grazie al minuta, signora Evi all'EFDD. FDD. si tratti di un caso Anki jekk edin nitkellmu fuq il-kas speċifiku ta' Spanja, jina naħseb dan id debattitu u verament jamlinna diqa Hemm ħafna petizzjonijiet f'dan is-sens fuq dan is-suġġett li joruna il-problema vera gravi, sitwazzjoni ma nistgħux naċċettaw li jolqot ħafna eluf eh, ta' nies eh, li intlaqtu minn din l-azzjoni hija problema li fl-ħar mill-aħħar ma tolqodx biss l-Ispanja araw ftit il-banek kif jaħdmu għandhom ħafna riski bi prodotti riskjużi u jingannaw il-konsumatur. Din hija prassi li ma nistgħux naċċettaw irridu niġġildula u naraw li il-dritt tal-konsumatur u r wol tal-politika hija ħafna importanti għal dan u nispera li fil-rizoluzzjoni li se nivotaw fil-plenarja noħu joħroġ iċ-ċar id-dritt li wieħed ikollu fejqod. Grazzi ħafna. Grazzi għal-autor tal-gruppu e sanaddis il kemma summato. Grazzi ħafna. Aħna nifirħu li hemm dan id-debattu ta' hawnhekk mhux biss għax fondamentalment din hija kwistjoni nazzjonali bħalma qalu kollegi, imma wkoll minħabba l-interventi li smajna. U nafu illi deputati Spanjoli tal-xelluk waħda li hija preżenti dejjem tkellmet pubblikament fuq l-użu ta' dan is-suġġett favur tagħha stess għal raġunijiet elettorali għalhekk jiena ngħid u kif qaleti anke bil-miktub. Imma għandha raġun għax ix-xelluk qed tuża ehm, u qed tisfutta tbatija ta' ċittadini. Walek dan huwa suġġett li eh, ħasseb u għadu jħasseb il-Gvern Popolari anki ma' maffariet li ġew li huma wirtu mill-gvern ta' qabel li ġew ignorati imma dan il-gvern ħa ħafna miżuri bħal mekkaniżmu tal-arbitraġġ biex dawk li ġew mill-quta kif qalet ukoll il-Komissjoni stess, imma l-ħafna hawnhekk ma dam interessomx jinteressa biss dak li hemm fl-istampa, dak li jagħmel ħafna ħsejjes u ħafna ħoss, u għalhekk jiena intritat kif kif il-gvern Spanjol qed jaħdem biex jagħmel tajjeb għal din id-diffikultà speċjalment għal dawk li ma jistgħux iħallsu iktar l-ipoteki hemm hemm l-luf ta' persuni fi Spanja qegħdin negattiv f'din id-batija għax dan imur qabel l-2008, ġifir l-gvern ta' qabel illi ma faċċax din il-problema mm, permezz ta' miżur leġislattivi. Issa hemm iktar minn 30,000 familja diġà beneficjaw mill-miżuri konġunturali ġew adottati mill din il-leġislatura mill-Gvern tal-Partit Popolar. Imma dak ħafna li għadhom ibatu u għalek ehm, din misna nitkellmu fuq dan u mux namlu biss titlu fuq gazzetta. Inti taċċetta sur Mato Blue Card, Signora Torres Martinez, Iva, 30 sekonda. Que es vergonzoso, no tengo más palabras que esa para decir, para, o sea, se... Um, ħaġa importanti li rtnejdlek. Qed nisimgħu ħafna ħmerijiet f'dan l-istrati u mill-IPP. U veru dawn l-affajt irrabjawni. Kif jista' jkun li inti tieħu dan l-approċċ selettiv? Tara l-affarijiet kif mill-enti tiegħek biss, dawn huma affarijiet li ħambrunna wiċċna. Għadbaqa xara jgħi għall-elezzjonijiet naraw kif situazzjoni se niġbruġiħna kif Jien naħseb li għamlet il-mistoqsija u ta' fl-istess ħin. Il-proċedura tal-blue card i kienet bdiet ta' qabel kont il-diskors tiegħi. Ġifieri kella l-fini tagħha li titkellem iva. F'xarej oħra ċittadini se jiddeċiedu, issa naraw se jiddeċiedu. Thank you. Eh, Sinjura Kirten Darling, eh, għal-minuta, Iva, il- eh, membru li jena fiħ eh, il-Kumitat Peti ġifiri eh, qed jara realtà li tafetwa diversi pajjiżi attitudni irresponsabbli hemm miljun il-ċittadin li jisir li jgħixu eh, fi Spanja. U qed nippruvaw niġġieldu kontra kontra din l-inġustizja tal-banek. Irridu issa nibuttaw il-banek biex u ma jiprovdu l-informazzjoni meħtieġa u dan skont ukoll id-direttiva ta' informazzjoni bankarja illi ħat iżgura iktar iktar suq kompetittiv u iktar livell ta' ħarsien għal konsumatur. Iridu nibatu sejħa ċara għall-azzjoni biex dawn il-petizzjonijiet li aħna rċevejna naraw li jitraduċu rwieħom fil-konkret. Grazzi. Grazzi u sa' zewċ minuti, Senjura Bilbao Barandika. Grazzi, President, Signora Kommissarju, jan ixtiq nir-ingrazzja l-President tal-Komitat Petju l-membri tiegħu għall-sforzi li għedin jamlu biex nsibu soluzzjoni tal-dawn l luf ta' familji għalek permezz ta' miżuri eh, minħabba prassi abbużiva, sentenzi eh, mhux ġusti u żvilupp spekulattiv illi taw lok għal dan id-dram ta' situazzjoni ipotekarja fi Spanja. Eluf ta' eh, familji mħabba l-krizi tilfu ix-xogħol eh, dawn huma kollha persuni li xtaqgħu jagħtu ħajja ħjar l tfal tagħhom u din kienet il-liġi ta' tini eh, eh, opportunità imma saret emerġenza soċjali umanitarja. U għalek, Sinjura Komissarju Brussel, għam bżon toblega l-autoritajiet eh, Spanjoli biex dawn il dawn il-dispożizzjonijiet tal-banek isiru obbligatorji biex hekk ikonna eh, mezz kif naslu għal soluzzjonijiet biex insolvu dawn il-problemi anke fl qasam tal-edukazzjoni u l-iktar parti ta' dawn id-drama huma minħabba illi l-konsumaturi ma kellhomx informazzjoni pratika u kellhom nies li bijawhom strumenti finanzjarju ma kienux ma kienu mingħajr skrupli u għalhekk biss fl-ewwel trimestru tal-2015 qegħdin naraw 25% ta' l-ipoteki fuq djar bejn 2013 u 14 bdow proċediment ta' sekuzzjoni u għalek fisse illi dan kienu il-pajizi qabel u anki il pajiz Basko bit-2% u għalbot ħafna minn dawn l-istanzi u għandu indiċi ferm iżar ma dawn il-persuni u kol mandomx għalfejn ibatu u għalek ma naqodux bidejna fuq zaqna għanna bżon naġixxu għaxem bżon innaqsu din it-traġedja permezz ta' liġijiet eh, fl-istess post li naqs. Grazzi ħafna. Merci madame. La parole est à madame Kuneva pour une minute. Grazie ħafna, senjura Kuneva. Grazie, senjura President mijiet ta' ruf ta' ċittadini Spanjoli eh, u Girigi eh, u anke pajjiżi oħra, pal pereżempju eh, Bulgarija għandhom id-drittijiet li jħorġu minn dan it-tip ta' self dan huwa dritt li huwa mnaqqax fil-karta tal-Nazzjoni Uniti li jmur lura l-1948 naħseb ġifieri in-nuqqassazzjoni hija widna truxa għal din ehm, għal dan id-dritt nafu eh, illi per esempio għamil kas Aziz eh, u mill-2008 law eh, fi Spanja hemm eluf eluf ta' nies li mhumiex imħarsa minn prassi ta' sew riskjużi tal-banek Issa, rridu nistaqsu l-autoritat bankarja Ewropej qed jisorveljaw l-affarijiet kif suppost. Ela li jiex eh, is-sitwazzjoni eh, eh, fi Spanja jisab vulkan lesbix jizbruffa qed naraw 260.000 ruħ bandoħra apparti dawk Spanjoli li qed jaffaċċjaw l-istess problema, b'eżempju fil-Griega nies qed narawhom eh, jaslu jaslu eh, fuq xtutna biex jifitxu eh, ġejjen aħjar, imma nasib illi l-ewwel irridu nħarsu l niesna, irridu naraw li niesna għandhom id-drittijiet tagħhom imħarsa. U irridu naraw illi mhux minħabba kontratt inġusti jew kella minħabba l-small print u ma ġew imqara. Grazzi u sessur urtasun għal-minuta. Grazzi ħafna. Ehm, mela nitkellmu fuq id-dram huma nitkellmu fuq il-firem <coughs> tal-pjattaforma għal dawk li ġew milquta mill-ipoteka u għalhekk ħafna jgħidu kif qalet ukoll is-Sinjura Komissarju illi l-liġi Spanjola ma kienitx b'konformità mal id direttivi Ewropej ma Sinjura Komissarju jiena nixtieq innas wassal messaġġ ċar ħafna illi dik il-liġi ċivili kif ukoll fuq l-ipoteki kella tagħmel trasposizzjoni tal leġislazzjoni komunitarja mill-2013 u 2015 ma nistawx intamaw l-iktar, ma nistawx nistennew iktar minn hekk bil-fors il-president eh, tal-komitat eh, Peti eh, li twassal il-messagġ ta' ċittadini bżon insibu soluzzjoni ma nistawx inkomplu b'dawn l-luf ta' persuni illi fl-2014 kienem 68,000 ehm, zgumbramenti u għalek għanna bżon illi naddu għall-azzjoni jekk joġbok. Grazie, Madame Gill. un minute. Thank you. Grazie, signora Gill l-subcrime crisis tal-2008 ħalqet krizi eh, fi swi eh, Ewropej, eh, krizi li oriġinarjament kienet fir-Renju Unit u dan wasal biex settur immobiljari infaqa. Naħseb hawnhekk qed nitkellmu dwar realtà ta' prezzijiet stratosferiċi illi waslu għal situazzjoni li qegħdin eh, fiha. Naħseb illi l-ewwel illi rridu nħars u drittijiet ta' dawk l-iktar dajfa ġifieri eh, dawk illi għandhom il-familji pereżempju. Eh. U għanna bżonn ukoll nindirizzaw ristrutturar ta' dejn il-fokus tal-ħidma l-ura dak iż-żmien kienet biex ikonna il-uħ biżiet kontra riskju ma rridu naraw li kunem implementazzjoni sħiħa bejn is membri kollha. Allura ndur fuq il-Kummissjoni biex hija tara illi kunem implementazzjoni aħjar tal-politika ta' self u illi saħħaħ il-pratika ta' kontratti biex naqsu l-espożizzjoni ta' ċittadini tagħna. Grazzi u issa għal żewġ minuti u nofs is-Sinjura Pagazzar Tundua Ruiz. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna, Signora Kommissarju, u grazzi speċjali lill president tal-Komitat Peti għall isforzi kollha tagħha biex titratta dawn it-talbiet kollha dawn il-petizzjonijiet ta' ċittadini, grazzi ħafna għal mod personali li inti dejt dmirek. Dawn iċ-ċittadini huma wkoll konsumaturi li għandhom bżonn kollhom fiduċja fuq is-servizzi li jiġu provduti lilhom u għalhekk il-banek jiġu f'din il-kategorija mod ċar daqs il-kristall u għalhekk din is-sessjoni plenarja qegħdin nitkellmu fuq E, mistoqsijiet fuq kwestjonijiet li ċajprin ħafna fi Spanja u li jolqtu mijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej. Walek din nitkellmu per eżempju mill-każ drammatiku tal-prodotti finanzjari komplessi illi kif konna qegħdin najdu jaslu għal eh, miet tal-luf ta' investituri ċkejknin u għalhekk insaqsu u natu u nsaqsu dawn il-mistoqsijiet u nittama li l-Komissjoni tkun tista' twieġeb u għalhekk li huma inizjattivi li nistgħu nieħdu biex ma jkunniex iktar minn dawn il-klawsoli eh, abbużivi u li ma jagħtux il-ħarsin li dawn il-konsumaturi. <coughs> F'dan is-settur finanzjarju sħiħ kompetenti kif aħna rridu politiki responsabbli u minar korruzzjoni u għalek dawn il-beħ ta' prodotti finanzjari l-dawn l-eluf eh, ta' eh, investuri għax huma qalu li kienet brata ta' ta' self eh, fissa ma kienux kienu variabli u dan perpetwità u għal daqstant Jiena personalment hemm ħafna li saqsowni lajnuna. U nafu illi illi kienu per eżempju użaw il-flus minn għata terrorizmu biex ikunu jistaw jinvestu għom daw ma kienu xafu xejn u għandaqstan dak li jtnajdu issa huwa illi kienet il- kien il-fat per eżempju il-dawn il-banek ta' tfaddil eh, kienu waslu għal kazijiet ta' frodi, u lek il-partit tana f'April tal-2013 marru u dem il-qorti u rrit ifittex ir-responsabli minn huma. Grazzi ħafna, Sinjura. Albiol Guzman, un minut. Issa, Sinjura Albiol Guzman għal-minuta, grazzi ħafna, President. Naseb illi ma ma ma nitkelmu nifakaw l-iktar fuq il-Bank ta' Santander u oħrajn li huma eh, kollha eh, ħallilin għax jieħdu eh, dak li jistgħu għal gwadan personali. Għanna bżon nifakaw fuq il-fat il-gvernijiet suppost ikunu għas servizz tal-maġġoranza u maħatfu il-poter ekonomiku fidejhom. Għalhekk insaqsu għaliex il-gvern ta' Zapatero u Raħoj kienu kompliċi eh, ta' daw kollha illi ħarġu bis-sentenzi ta' zgumbramenti u il-banek kollha dan huwa skandlu għax li u laqat l-miljoni ta' euro biex huma jagħtu biex jisalvaw il-banek u s-sir waħda pubblika u għalek dan huwa għal mezz kif wieħed jgħid grazzi l-attivisti tal-plattaforma ta' dawk li ġew milquta mill-ipoteka għax grazzi għal din il-plattaforma jekk hemm xi familji li issa l lura flus tagħhom u mhux blajnuna tal-Istat Spanjol. Mr. Maragall, un minit Grazie, President. Sur Marragal, minuta. Grazie ħafna, President. Naf il-lum il rappresentanti spanjoli tal-Partit Popolari ma tantxu ma komdu, komdi għawnek, għadin situazzjoni naqra waħda imbarazzanti, imma għanna bżon nitkelmu fuq dan il-frott ta' xol ta' ħafna ċittadini li issa fuq livell Ewropew hemm bżonn illi eh, namlu appell li aħna nkunu kapaċi niġildu kontra l-inġustizzja, niddefendu d-dinjità ta' ċittadini bl-unika arma li għandna demokrazija u għalhekk għandna bżonn hawnhekk nifmu dak li qed jiġri li l-Istat Spanjol stess il-gvern tiegħu l-istituzzjonijiet bankarji ma samaw lil ħadd u baqgħu għaddejjin. U għalek anke fil-qasam u fil-kazi tal-djar, tal-ipoteki, tal Eh, tal-isma preferiti bil-konfiska tal-ġit familjari li ġiet eh, pratikata mingħajr eh, ħnina għal-ħadd. Bes, minut. Missur Mavridis għal-minuta. Grazzi. Dini għan inizjativa ta' sew tajba minna tal-Kumitat Peti, jela li xaħna smajna dwar Spanja, dwar il-Greċja, ma l-istess ħaġa tapprika l-ċipru eh, kemm dak l-indu ċaqsam leġislazzjoni Ewropea u għal-sens ta' inerzja li jem f'dawn l-istati membri eh, biex naġiċu eh, il-ħsara li saret l-ċipru hija waħda sostanzjali minħabba dan il-fenomenu. Il-fatt huwa li għanna kontratti abbużivi eh, fis-settur eh, tal-self ipotekarju u u għacċar illi eh, dawn il-kontratti ġew ikkonsidrati bħala inġusti. Għed t kelmu dwar nies li u jishtru dar u li ġew konvinti bċertu affarijiet U hemm ċertu nies li tant eh, saburuhom f'sitwazzjoni diffiċli anke kommettew eh, suċidju. Eh, fil-waqt li ma nafx, għanna n-nies li suppost tisolvu problemi bankari hawnhekk fuq livell Ewropew, Sur Sebastia. Grazzi ħafna President. Uh, ovvjament, dan huwa anke jekk ma jridux ħafna minnhom, uh, però din hija kwistjoni purament Ewropea. Um, aħna qegħdin nitkellmu fuq suġġett Ewropej għax hemm eluf ta' familji żgumbrat dawn huma ċittadini Ewropej kollha kemm huma l-eluf li huma milquta minħabba l-iskandlu tal-isma preferiti wkoll huma Ewropej eh, kollha Ewropej għax il-fondi u kol tal-miljuni ta' euro li dawn il-banek stess ġo motija u ma' fondi Ewropej u kol biex nissalvaw dawn il-banek biex ikomplu mbad bil-politika terribli ta' miżuri ta' austerita li t popolazzjoni tagħna. U għalhekk leġislazzjoni eh, Spanjola fuq l-ipoteki hija illegali titlob ġustizzja mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk, Signora Kommissarju, l-Ewropa għandha bżonn taġġel u tevita illi kunem eh, dan il-gvern Spanjol illi joħroġ b'dawn il-leġizlazzjonijiet li joqtu da jekk l-Unjoni Ewropea mis tgħaddi għall-azzjoni mhux se jkollha rwol suppostu għati hawnhekk il-Parlament. Il minut. Is-sur Fanzaluka għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjora President, Sinjuri, eh, Jena naħseb li meta naraw il-numru kbir ta' petizzjonijiet eh, li l-Parlament qed jilqa eh, dwar dawn it-termini eh, abużivi tal-prassi ta' dan is-self ipotekarju fi Spanja waslu biex wieħed jistaqsi jekk kienx hemm anke ksur ta' drittijiet fundamentali eh, u ksur tal legislazzjoni Ewropea. Rridu nieħdu azzjoni l-lum għamilada biex naġixxu kontra dan il-ksur u biex inħarsu wkoll id-drittijiet tal-konsumaturi Spanjoli. Il-sitwazzjoni ilha kritika eh, fi Spanja eh, madwar 700-800 ruħ tilfu it faddil tagħhom u tanki anki tkeċċew minn djarhom. Ġifiri, il-gvern Spanjol irid tkun l-ewwel wieħed li aġixxi Biex eh, dan ma jirġax iseħ fil-ġejjeni. Grazzi. Issa, Issor Fernandez, minuta. Sì. Muċa grazzi. Grazzi ħafna. L-unet, jena u kol nishti eh, nifraħ il-persona tal-komitat tal-petizzjonijiet nafu kemm sar xogħol sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dibattitu dwar din il-mistoqsija bil-fom mal-Kummissjoni. Mux Spanja biss rajna l-effetti imma anki il-Greċja mill-klawżoli legali il-konsumaturi li jiġu verament il-banek ma jieġiġux mod korret maħħom il-kummissjoni doppji l-agenti finanzjarji li ehm, u koll tħalsu ġifiri ħlasijiet saru darbtej. Tajjeb li għalek li noħorġu regoli ġodda biex għal-konsumaturi li ġew fetwati fi Spanja ehm, naraw li lawna affarijiet ma jerġawx iseħħu l-autoritajiet issa iridu jaraw li l-gvern ta' Spanja ma' regoli Ewropej. Grazzi ħafna. Jina nixtieq biss nirriferi għal dak li smajna. Ġifiri, li l-in mill-dibattitu nazjonali. Id-dispjaċini nejt li ħafna li spiss majna affarijiet li jitrattaw biss il-livell nazjonali. Imma l-protezzjoni tal-konsumaturi, trasparenza tal-banek, il-garanziji tal-proċedimenti, dawn huma l-affarijiet is-suġġetti li ta' min niddiskutuhom għax dawn jorbtu ma' suġġett tal-informazzjoni finanzjarja. Naħseb li l-ewwel net in-nies iridu jkunu informati u m'għandhomx jindaħlu fin-normi legali. Il-Kummissjoni m'għandix tindaħal eh, fuq livell nazzjonali. Is-sur Lawregi Attondo. Jenta, muċa grazie. Grazie ħafna, President. <coughs> Jiena kont eh, ħames snin fi gvern ta' Spanja u jiena nista' nirrikonoxxi il l-leġislazzjoni Spanjola fil-qasam tal-ipoteki miex miex ma kienx tajba skont il-liġi. Sur Mato jiena nista' nirrikonoxxi dan il-fatt li l-prodotti finanzjarji tagħna ma kinux tajbin u għal daw l-aħħar snin f'ħafna postijiet fi Spanja u nirrikonoxxi li CJ għalet leġislazzjoni tagħna ma kinitx waħda korretta imma dak li huwa meħtieġ li jiġnu hawnhekk u nitkellmu fuq il-fatt illi il-gvern tiegħi erba' snin wara li intkom għaddejjin intkom tajdu illi l-gvern tort kien tal-gvern ta' qabel u mhux ta' dan u għalhekk hemm bżonn nirrikonoxxu l-affarijiet kif huma u ngħidu ġasuna ma kinitx tajba u kellha bżonn tinbidel. Kien hemm klawsuli abbużivi iva li ġew permessi Iva, jiddispeċini il-Partit Popolari qed jgħid illi kollox sew issa u mhux qabel. Grazzi. Messur Jakovčić. is Jakovċiċ, minuta, Sinjur. Grazzi ħafna, Sinjur President. No. aħna noqogħdu niddettaw fuq kif għandna nagħmlu t-tikketti anki il-font li nużaw. Umbagħad meta naddu għax-xogħol tal-banek u l-prodotti li joffru, ma nindaħlux, m'hemmx regoli Spanja, Ċipru, il-Kroazja, il-Greċja. L-ipoteki nafu li jiddistruġġu n-nies mħabba il-banek jamlu l-frodi għax il-regoli eh, dejjem ikunu fit-trizar. Ġifiri aħna noqodu attenti ħafna għal tikketti li għanna fuq il-lanet u l-bottijiet u ma noqogħdux attenti kif jaħdmu l-banek. Signora Rodriguez. Sì. Grazie, Grazie ħafna, President il ċlida kontra dawn il-skombramenti u dawn il-persuni li ġew mill-quta mill-isma preferiti juru biċċar traġedja ta' eluf ta' familji illi tilfu jew se jitilfu id-djar tagħhom u eh, dawk il-familji fejn il-banek ħatfulhom ħafna mit tal-ħajja kollha tagħhom. Imma dan kien kollu bil-kompliċità tal-Gvern Spanjol. Rajna il-koll kif operaw il-banek u eh, kif jipprovaw jisfruttaw daw il-persuni illi qed jitolbu l-ġustizzja rajna fl-istat Spanjol espulsjoni violenta tan nies mid-djar tagħhom kif ukoll eh, kif il-pulizija ħabtu għal dawn il-persuni illi kienu qegħdin eh, eh, jipprotestaw fuq dawn l-isma preferiti. Din għal verità għalhekk aħna nitolbu eh, lill istorit Ewropej illi ma jibqgħux jipprovaw jappoġġaw dawn il-banek. Merci madam. Grazie ħafna. Is-Sinjura Jurova għal-Kummissjoni. Kummissarju. Sira President, nirringrazzja kif qed qabel il-regoli ta' l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu infurzati b'mod satisfaċenti. sabiex il-liġi <laughs> ta' di il-tamel xogħla. E protezzjoni hija importanti jiena naqbel ma dak li smajna li miżuri ta' prevenzjoni huma importanti minnhom fihom u għandhom ikunu iktar effiċjenti iktar meta nqablu ma' ċertu regolamenti stretti aħna għedin nanalizzaw il-risposta tal-awtoritajiet ta', ta Spanja li rċevejna f'Ġunju dwar il-proċedura tal-ipoteki anki ġifieri skont id-direttivi jekk ir-risposta ma tkunx tajba nieħdu l-azzjoni u mill-aktar fis nishtiq saħirkom moħkom li jiena eddaw biex nara li l-konsumaturi jiġu prototti. Meta l-konsumaturi imorru l-qorti, irrid ikollhom il-garanziji tal-salvagwardji kollha skont il-ġurisprudenza wkoll tal-qorti tal-ġustizzja. Biex nala kienem fostkom li talbu ir-regoli dwar l-insolvency u nixtieq ngħidilkom li qegħdin naħdmu fuq l-insolvenza anki tal-persuni privati u l-leġislazzjoni l-ġdida se tkun eh, se nagħmlu proposti tagħna fil-bidu tas sena d-dieħla. Grazzi ħafna, Sinjura.